Sinjura, trid tgħid xi ħaġa? bil mikrofon bil imma. Jien għandi proposta fuq il-proċedura asking for aħna qegħdin nitolbu punt ġdid fuq mill-Kummissjoni fuq l-aħjar interessi. Din il-punt qed insemmi għaliex bħalissa esterna nafu illi l-autoritajiet ta' Norveġa illum neħew poġġew lil tifel biex jiġi adottat minn ġenituri norveġiżi. Din hija xi ħaġa diżappuntanti u xokkanti hawnhekk fil-Parlament Ewropew maħna kapaċi namlu xejn għad-drittijiet ta' tfal mill-Unjoni Ewropea. Għalhekk, Sinjura President, qed nitlob lilek u l-eżis kollegi biex nappoġġaw mistoqsija orali għal Kommissjoni fil-plenarja li jmiss. Grazzi tal-appoġġ tagħkom. C'est à l'évidence un sujet très important. Iva, suġġett importanti ħafna, sinjura, imma minħabba l-proċedura kif inhi dan il-punt irid jgħaddi l-ewwel mill agenda tal-presidenti. Huwa suġġett importanti imma naqbel miegħek. Iva, issa se nsaqsikom fuq il-minuti tal-bira, nsaqsikom jekk għandkom xi ehm, kummenti xtejdu fuqu. Le, mela dan huwa adottat dan ir-rapport bil-minuti. Inkomplu bil-mistoqsija li.